li t temi li għanna mena naddu għal-punt li nisfu fuq l-agenda għanna erba abbozzi ta' rezoluzzjoni fuq il-Laos u il vietnam u biex nibdew naddu għal dawk li kitbu dawn ir-rezoluzzjonijiet l-ewwel nat is-Sinjura De Kaiser. Grazzi ħafna, Sur President. Darbohra għanna urġenza fuq il-Vietnam u l-Laos u għamennu illi fil-Parlament Ewropew kellna oħrajn imma din verament ma sawx inħalluha ħaġa li eh, tiqbal ma nagħmlu xejn fuq aħna maħazba mill-2006 sena meta l-Vjetnam naħa mill-lista sewda tal-Istati Uniti fuq repressjoni u eh, ksur ta' ġittijiet tal-bniedem, il-repressjoni fil rigward ta' dawk li jabżu ġittijiet tal-bniedem qiegħda Jina Jiena x'insemmi każ għan foka fuq każ li huwa emblematiku dak tas senjura Trank Sajk Tanti li it kittieba li tikteb il-blogs ġurnalista militanta u li l-lum edha l-ħabs għal raġunijiet imċajpra. U l-aktar ħadha plausibli hi li di qed taqbes għal eh, libertà tal-kelma. Ah, din bati mid-diabete, għandha sokkor, għandha ħajja, għandha saħħa dajfa. Aħna qed nitolbu li mhux biss fil-ħabs eh, tinata il-kura ta' saħħa adattata imma li tinħeles. Jina naf tajjeb il-Vietnam huwa pajjiż kbir, nasir kollu l-presidenza l asean fl 2020 jien jgħidir l-adozzjoni ta' miżuri aktar konformi ma' l-standards demokratiċi internazzjonali tista' biss isservi e, ta' ġita l-awtorità morali tiegħu. Grazie. Thomas Mann issa ħajitkellem għal żewġ minuti. Il-qada ta' drittijiet tal-bniedem fil-Vietnam hija waħda illi tħasbek il-persekuzzjoni reliġjuża b'mod partikolari tal-insara u tal-Buddisti ħaġa ta' kuljum dawk li jġildu drittijiet tal-bniedem jitqedu taħt osservazzjoni, użamulhom fommom ma' luq. Kien hemm persuni fil-monasteru ta' Batna li ġew attakkati u l-pulizija għadu hemmhekk iħarsu dawk li ħarbu lejn il-maqdes rip biex ikollhom ken ittrattawhom ħażin. Ħafna talbiet mill-Unjoni Ewropea u bnadi oħrajn tad dinja biex il-qada ta' drittijiet tal-nidem titjieb fil-Vietnam għal darboħra reġaw eh, warbu għamut edu għal ġemp. Jħagġan kwetanti se aħna għal bidla minħabba li il-Vietnam is-sena diħla ser ikolla l-presidenza tal-grupp ASEAN. Kien hemm demonstraturi li ħarġu jipprotestaw biex ikun hemm aktar eh, demokrazija, però il-pulizija sawtithom. Kull tentattivi biex eh, kun hemm dialogu f'dal pajjiż mill-ewwel il-partit wieħed li f'dan l-istat jeqridhom. U kien hemm eh, lufta refuġġati illi jiexu lejn naħata fuq eh, tal-pajis li huma minorità persegwitat u mhux qed jingħataw status ta' refugġati. Mezzan San Frontier għalunna li fil-kampijiet mhumiex imħallija jagħtu għajnuna maritarja għax il-ħin kollu mod arbitrarju minnis qed jiġu arrestati u ikaxruhom lura lejn Laos. U min qed jgħid li daqdim morru hemmhekk minn rajhom u mhix affarijiet minnhom. Mżon li kunet għarijiet ċari dwar li ma mill-ftejmiet ma dawn il-pajizi qed jiġu imħarsa f'dak li għandu xaqsam ma' termini li jirrigwardaw id-drittijiet tal-bniedem. Iċ-ċittadini għandhom ikunu jistaw jisemmaw leħinhom u għandhom edu pressjoni fuq il-gvern tal-Laos. Is-Sinjura Hawtala l-minuta. Grazzi ħafna. Jata bilħa aħbar tajba li l-istati tal-ASEAN stabilixxew uffiċċju dwar drittijiet tal-bniedem. L-aħħar affarijiet li kien hemm u l-vjolenza li kien hemm huma affarijiet li verament jaħsduk. Kalli l-opportunità li niltaqa' ma' xi minn nies involuti li jaħdmu fil-komitat tiegħi. Il-qada fil-Vjetnam hija tassew waħda ta' tħassib. Naħseb li aħna nistgħu nikkondannaw illi tliet mitruħ fosthom sorijiet u patrijiet minn żewġ monasteri u kunventi ġew attakkati ġew msawta wkoll. Il-ġnus maquda fil-Konsill taħħa tal-Drittijiet tal-Bniedem għamlet rekomandazzjonijiet illi ikun hemm rapporter speċjali fuq drittijiet tal-bniedem jintbalda l-pajjiż ħalli jara naqra kif in il-qadda ta' drittijiet tal-bniedem fih. Issa fisem il-gruppi politiċi is-sur Kristjan Jan Dan Preda. Da fisem il-grupp tal-IPPD. E nies li qed jispiċċaw il-ħabs minħabba t-twemmin tagħhom dan juri il-Vietnam ma jistax itejjeb il-għada ta' ġutijiet tal-nidem. il huwa pajjiż ta' dittatura militari il-mexxej tal- movimenti tal-istudenti u tal-allima għadhom taħt detenzjoni segreta u dawk il-manifestazzjonijiet li kienem favur tal bnidem il-violenza raznitom mod aħrax u dawk kollha li ħadu sem fihom dawn il-protesti qed jisfaw vittmi tal-persekuzzjoni. Il-ħarsin tal-minoritajiet ta' dawk illi kull ma qed jagħmlu u li jeżerċitaw il-libertà ta' twemmin tagħhom dawn id-drittijiet tagħhom għandhom jiġu mħarsa. Il-komunità internazzjonali għandha tħares mill-qrib li għadha ta' drittijiet tal-bniedem il pajjiżi u għandha tuża l-influenza tagħha biex itejb is-sitwazzjoni f'dawn iż-żewġ pajjiżi. Grazzi ħafna, Sinjura Geringer Odenberg. Grazzi ħafna, Sur President. L-Unjoni Ewropea qiegħda tinnegozja negozja ftejm ġdib ta' subjaw ta' kooperazzjoni mal-Vietnam u dal-ftejm irrit jinkludi klawzola fuq drittijiet tal-midem minn dak li smajna il-qada fil-Vietnam. Hija waħda ta' tħassib mod partikolari meta aħna naqraw fuq x'qed jiġri għal blockers u dak li jużaw l-internet. L-internet minnu nnifsu huwa fuq dwar li jkun hemm skambju ta' femiet ħieles. Ir-regoli tal-Vjetnam qed ippenalizzaw il-libertà tal-kelma fuq sma li huma meqjusa bħala sensittivi bħal demokrazija u drittijiet tal-bniedem ir-regoli eh, li ħarġu fl-2008 fuq il-blogging il-President jitlob li l-kellima biex timxi bil-mod ju titkellem ħabba l-interpreti kellima għatu li li jibsa din il-ħagġa minħabba li għanda minuta biss. Mena kompli l-kellima. Ir-regoli tal-2008 fuq il-blogging Et jgħidu li l-kontenut għandu jinżam biss ma' li għandu xaqsmu mal-ħajja privata. Dawk li jikdbu fuq il-politika jiġu arrestati u NGOs minn madwar id-dinja kollha jikkonfermaw din il-ħaġa. Da ma jistax jaqa' fuq id-nejn torox fl-Unjoni Ewropea, bżonn li nieħdu azzjonijiet legali wkoll għalhekk jiena konvinta illi il-ftehim il-ġdid tagħna ta' kooperazzjoni tagħna għandu jkun fih klawżola vinkolanti fuq drittijiet tal-bniedem. Fisem il-liberali għal minuta. Sur Van Balen, Sur President, il-grupp ta' l-Alda u tal-Fema illi law sul l-Vietnam u demokrazija, drittijiet tal mida u garantiti fi żewġ pajjiżi, laqas id-drittijiet ta' twemmin u laqas kwalunkwe dritt ieħor. Allura aħna napoġġa bruħna ġisilna din ir-riżoluzzjoni u nitolbu lill-Kunsill u l kummissjoni biex isegwu l-azzjoni tagħna wkoll. I thank you very much. Grazzi ħafna lilek. Is-sur leggutkom. Sur President, għal darboħra jiena nixtieq nisħaq kemm il-għada tal-insara kollha fil-Vjetnam hija drammatika. Fiż-żewġ pajjiżi sistema totalitarja tal-istat waslet biex ikun hemm nies illi et eh, jamlu ħafna interrogazzjonijiet. Dawn huma affarijiet li jisom jidru f'pajjiż eh, komunist. Et eh, jaqgħu taħt tortura, intimidazzjoni, konfiskawlhom il ġid tagħhom, qed iġellu nies jidħlu f'units psikjatriċi. Aħna minna ħatana mill-Unjoni Ewropea dawn affarijiet inaċċettabbli. Ma tistax tiġilet kontra r-reliġjon nisranija. Rridu nagħmlu xi ħaġa biex inwaqfqu din ix-xorta ta' mġiba. Is-Sinjura Korħola. Grazzi, Sur President. Settembru Laos għamlet pass kbir biex ittejjeb il-għada tal-pajis ta minħabba li huma issieħbu fil-Konvenzjoni Internazzjonali fuq eh, drittijiet tal-bniedem. Supposta fer kellhom jitiebu ma l-affarijiet huma differenti u hemm bżonn naqra aktar rieda politika biex tassew l affert jimxu l-qudiem fl-pajjiż. Kien hemm studenti li ġew arrestati fl-1999 għadhom il-ħabs għandhom jinħelsu. L-istess dawk li ġew arrestati matul protesti paċifiċi li saru dan l-aħħar. Hemm bżonn illi il-leġislazzjoni fil-ħaws tiġi mġedda biex eh, tiġi taqbel ma l-standards internazzjonali fuq drittijiet tal-bniedem. hemm bżonn illi aħna nġelu mhux lejn sistema demokratika. Is-Sur Tarabella. Grazzi. Fl-Ulju tal-2007 jiena kont ferħana xed l-2006 kienet ser tkun eh, sena fejn u ma jiftħu il-bibin taħħom għaxet beriz il-kellom il-libertajiet biex t femin taħħom sentejn wara qed nara li l-affert ma mxew fid-direzzjoni tajba, il-libertà ta' twemmin ma jeżistix u il- każijiet ta' violenza fuq il-assessin buddisti qed jiżdiedu. Fil-qasam ta' saħħa edukazzjoni tnaqis tal-ugwaljanza mxew, pero permezz din riżoluzzjoni nixtiequ nfakru l vietnam illi huwa importanti ħadmu fuq dan l-affarijiet mod perdu s-seri kollhom il-presidenza tal azijan kontent li il sobija Internazzjonali fuq il-liġijiet ċivili u l-politika ġi ratifikat, nixtieq issa l parti jiġi ratifikat mod partikolar fuq libertà ta' kelma u ta' dak li jkun ma' min eh, rrit. Namlu seħu kol biex il-persuni li ġew eh, arrestati fit-tieni ta' Novembru waqt protesti eh, paċifiċi u dawk li ħadu sem fil-protesta tal-istudenti tal-1999 jiġu meħlusa. Grazie ħafna Sur Gżarneski. Grazzi ħafna, Sur President, Sinjuri. F'dan il-Parlament diġà tkellimna dwar il-Vietnam. Mod partikolari dwar il-persekuzzjoni tal-Buddisti. Dan kien fil-mandat liħor tal-Parlament. Imma l-lum edin nerġaw nitrattaw din il-kwestjoni. Il- Helsin ta' twemmin għal darbohra qed eh, jerġa' jiġi miksur. Mod partikolari dan qed jolqot il-reliġjon nisranja. Din hija ħaġa li qisha tolqot ħafna l dal pajjiż. Pajjiżi u konċenat ħafna fuq drittijiet tal-bniedem u għalhekk illi aħna nħossu li rridu nitkellmu mhux biss eh, bħala politiku, anke bħala blogger magħruf fil-Polonja, nixtieq nipprotesta kontra il-persekuzzjoni. Il-persekuzzjoni kontra bloggers oħra fil-Vietnam. Emżon naqżu għal-jom. Eh, Grazzi, ħafna naddu għal-proċedura DI, il-Sur Mauro. Kjoġbok, għandek minuta. President. Sur President, persekuzzjoni u diskriminazzjoni minħabba it-twemmin xi ġdida fil-Vjetnam ma bdewx il-bieraħ jew xar xahar li għadda mejlom 50 sena ninsemmi biss dak li ġara dan l-aħħar dak il-katedra li twaqqa biex jkun hemm floku park ġnien pubbliku Umbat meta użaw il-bulldozers biex ineħu statwa tal-Madonna minn ġo ċimiterju. Umbat il-saċerdoti u koll eh, u illi minn min vitmi saru kriminali. Dawn l-affarijiet qegħdin isiru inkwetanti ħafna tantu hekk illi għal raġunijiet ta' sikurezza u biex jiġildu kontra dak li qed jagħmel il-partit hemm siti il qegħdin ixerdu materjal li huwa politikament perikoluż tħasseb ukoll ħafna sitwazzjoni fl fejn hawnhekk ukoll il-persekuzzjoni kontra l-insara barresti u teddit jitkeċċew ħansitra mill-villaġġ tagħhom. Sur President, il-libertà ta' twemmin huwa dritt naturali għal kulħadd u mhux xi ħaġa li jista' jagħti jew jiċaħħad min ikollu s-seta fidejh u niddefendu dan id-dritt huwa l-impenn tagħna u d-drimir tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna naddu għal-kelim li jmiss. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena naħseb illi dak kollu li semajna f'din id-diskussjoni għandna meċuħ il-qudman għanna nipruvaw inħarsu l kulħadd, kull rokna ta' dinja kull fejn ġirtijiet tal-nidem jiġum kazbra. U meta nitkellmu dwar daw l-kazijiet, hemm bżonn illi noqdu b'sebajnej mod partikolari rigward ta' dawk il-pajjiżi fejn id-drittijiet tal-drittijiet eh, li dak li jkun jkollu twemmin li jrid qed jiġu miksura. Il-kol għanna dritt li nqimu lil min irridu u li ikonna twemmin li kun tal-azla tagħna u allura dejjem nippruvaw niddiskutu dawn il-każijiet u nikkondannawhom jekk dawn huma drittijiet qed jiġu mċaħda lill-ġnus. Imma hawnhekk fl-Ewropa ġeografikament qegħdin f'kontinent illi dejjem għandu jkun ix xempju dwar kif għandhom jiġu mħarsa drittijiet tal-mira, ovvjament m'hemmx paragun fis-serjetà u l-gravità eh, tal-każijiet. Imma jiena ħasseb ħafna fuq is-sentenza tal-Qorti Ewropea ta' drittijiet tal-Nidem fi Strasburgu, deċiżjoni fuq dak li qed jiġri fl-Italja. Dan huwa preċedent għall-armanti u ta' tħassib. Mela lura 50 kliem. Dejjem meta nitkellmu dwar ġetijiet tal nidem irridu eh, inqumu u nitkellmu, u rridu nħarsu kull persuna. Grazzi ħafna, Sur Charles Tenek. Sur President il-Vietnam u laos flimkien mal-Kuba u ċ-Ċina għadhom l-eżempji tal-dittatorjat fejn id-demokrazija, l-medja, l-internet, il-blogging u l-libertà ta' twemmin huma konċetti li kważi ħadd ma jaf bihom. Il-gvern ta' Hanoi ma jħalli ebda libertà u l-poplu huma persegwitati u saħansitra ħarbu marru Tajlandja bir-rida tajba kollha minkejja l-impenji ta' ġnus ma'uda dawk tal-Unjoni Ewropea dawn il-pajjiżi qatt ma jistgħu jkunu demokrazija liberali. Komissarju de Gucht. Grazzi ħafna, Sur President u kollegi. L-ewwel nitkellem dwar il-Laos. Il-Kommissjoni tħoss li f'dawn l-aħħar snin kien hemm titjib sostanzjali fis-sistem fil-sitwazzjoni ġenerali fil-Laos u jaqbel mal-Parlament Ewropew li ratifika tal-Laos tal-ratifika tal-istrument tal tal-Pat Internazzjonali dwar drittijiet politiċi u ċivili huwa pass fil direzzjoni tajba aħna u il-ratifika wkoll tal-ġuns maquda tal-Konvenzjoni tal-ġuns maquda għal persuni b'diżabilità il-formazzjoni ta' organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili dan huwa pass sinifikanti l qoddim lejn il-libertà tal-assoċjazzjoni u li l-soċjetà ċivili kollha rwol importanti fl-iżvilupp tal-pajjiż imma aħna wkoll imħasbin bħall parlament Ewropew dwar il-priġunieri tal-gwerra dwar it-tlet individwi li semmew hawnhekk l-awtoritajiet kemm fl-2009 reġgħu qalu dak li kienu na qabel li delegazzjoni fi Djensjan li sur Kjoċa kien inħeles fl-2002. Tnejn it-tnejn l-oħra, Sur Seng Alun Feng Fan u Sur Tom Pasek Kewkawn kienu b'saħħithom u tajbin. U s-Sur Buvan Shan Manivong ħadd ma kien jaf bih fil-fatt u l-Kommissarju skuża ruħu għal pronunċja. Mbagħad dwar l-arresti ta' bosta mijiet ta' demonstraturi fil-bidu tal-2009 imma ma stajniex nikkonfermaw din l-informazzjoni. Il-Kummissjoni taqbel mal-Parlament Ewropew li detenzjoni ta' 158 persuna li qed jinżammu f'Nunkaj titlob soluzzjoni u ta' malajr u l-Kommissjoni titlob il-gvernijiet ta' Lao u ta' Tajlandja sabiex dawn il- persuni jistaw e, jintbatu f'pajjiżi terzi u jingħataw l-azil. Dwar il-patrijiet law li qed jinżammu f'kampijiet fit-Tajlandja irrid isir xi ħaġa wkoll. Issa dwar il-Vjetnam, il-Kummissjoni wkoll hija mħasba pal parlament dwar is-sinjali ta' teġġament iktar aħrax tal-gvern tal-Vjetnam fuq id-drittijiet tal-bniedem, l-arresti ta' dan l-aħħar u ta' bloggers u dawk li jiddefendu drittijiet tal-bniedem u eh, komunitajiet eh, buddisti u l-monasteru ta' Batna għajmu ħafna tħassib fl-Europa aħna nħedġu l-Vietnam bħala eh, firmatarja tal-Patt Internazzjonali dwar id-drittijiet politiċi u ċivili illi tirrispetta l-impenji tagħha u li teħles il-dawk il-priġunieri il dawk il priġunieri bħal li kampin trankaj tantu u assis kattoliku Nguyen Van Li li bħalissa qed huma priġunieri għaliex huma esprimew l-opinjoni tagħhom. Aħna nasbu illi jekk ikun hemm iktar libertà tal-medja tkun ħaġa utli sabiex il-persuni jkunu jistgħu jesprimu l-opinjoni tagħhom paċifikament fi żmien ta' ehm, pressjoni ekonomika dan sabiex ikun jaqblu mal-artiklu 19 tal-ECCPO dwar il-libertà tal-espressjoni madana kollu aħna fiduċjużi illi dialogu dwar id-drittijiet tal-bniedem mal-Vjetnam miexi tajjeb hemm bżonn ta' iktar impenn, imma biex dan l-impenn jibqa' alternattiva sostenibbli, id-dialogu l-kooperazzjoni jridu jwaslu għal riżultati konkreti u ebda riżultat uh, iktar konkret mu, se jwassal għal iktar demokrazija u rispett ta' drittijiet tal-bniedem fil-Vjetnam. U hekk dan id-dibattitu għallaqnieħ ukoll u nivvutaw fl-aħħar ta' din is-seduta. Imess s'issa il-ħames abbozzi ta' rizoluzzjoni fuq iċ-Ċina dwar id-drittijiet tal-minoranzi u l-applikazzjoni tal-pina tal-mewt. L-ewwel nisimgħu minn is-Sinjura De Kaiser. Grazzi, Sur President. Il-grupp tiegħi jirtira l-firma tiegħu mir-riżoluzzjoni